diversi kumitati eh, bdew innidu eh, konsultazzjonijiet skont regola 69 c paragrafu wieħed ta' regola ta' proċedura. Ir-rapporti li kostitwixxi mandati huma disponibbli fuq il-web page tal-plenarja u t-titli tagħhom se jkunu ppubblikati fil-minuti tas-seduta. Skont artiklu